welcome back everybody. We are now moving on to... Merħba lura għawnek, nkomplu l-qatana minn dal-ħodu l-punt minja fuq l-agenda li huwa skambju ta' femiet mal-kummissarju Barnier u l-aħħar skambju ta' femit li kena miegħu kienet fl-24 ta' Mejju u l-iskambju li jmiss li ser ikun miegħu ser ikun f'Marzu s-sena d-dieħla. Data narridu nistabeluha natu merħba l-Kummissarju u nadulu minnu fih il-mikrofonu. Nafu li l-ħinet jafas kullħat qiegħed ta' pressjoni ta' ħin u għalhekk irridu qogħdu attenti ma' l-affarijiet li nistaqsu l-Kummissarju. L-istess ħin eh, ħanżom mal-ħinijiet, kollegi. Mintix kapaċi għal multitasking, jistaqsil l president Sur Lambert, Sur Michel Barnier. Merci Madame la Présidente. Bonjour. Grazzi Sharon, grazzi Signora President u wara l-offsenar tajjeb il-kulħadd. Jiena kuntent ħafna li qiegħed hawn fostkom u li nistantikom aġġornament dwar l-aġenda kollha tagħna fuq ir-riformi finanzjarji. U dan, sinjuri, huwa żmien fejn minn tal-inqas nistgħu ngħidu li hemm livell għoli ta' tensjoni u l-inċertezza ekonomika hija waħda urġenti wkoll. Hemm numru ta' episodji li esperjenzajna fl-2008 li nistgħu niftakru u bħalissa għaddejjin minn bosta kriżijiet f'daqqa u fl-istess ħin il-konsegwenzi u l-kriżi tal-2008 għadhom maħna u għadhom għadna ma libnijomx, ma ħriżniex minnhom. Għadna qed l lezzjonijiet minn dawn il-kriżi. U għalhekk irridu nżommuhom u qegħdin friski f-moħna. Minħabba l-konsegwenzi soċjali u fiskali minħabba id-dejn tal-istat nafu x'inija s-sitwazzjoni għawnek hawnhekk fl-Ewropa u fl-Istati Uniti s-sitwazzjoni waħda imwera u kien hemm impatt kbir u għalhekk qed naffaċċaw ħafna sfidi kbar simultanji fl-istess ħin u hija raġuni oħra għala għandna nkomplu nżommu l-ambizzjoni tagħna, noqogħdu attenti, nkunu għaqlin, nkunu determinati u nagħmlu dak li deċidejna kemm fuq il-livell tal-20 li hija roadmap tiegħi bħalma tqabel fil-kumitat iżda anke fir rigward il-Kunsill Ewropew qed naħseb hawnhekk dwar id-deċiżjonijiet li ttieħdu nhar is-26 ta' Ottubru. U għalhekk dejjem u dejjem aktar raġun li nkomplu dak li għedna u noqogħdu kalmi fl-approċċ tagħna. Qed naraw volatilità kbira u nuqqas ta' raġofonu fil-preżent, speċjalment fl-Ewropa u anki speċjalment fiż-żona euro. għedin naħdmu sabiex nipruvaw nizguraw li l politika terġa' jkollha rwol ewlieni li suppost għandha. Din hija xi ħaġa importanti. U li l-politika tkun bbażata fuq tliet binari il-konsekwenzi tal-kriżi globali, l-implementazzjoni tal-aġenda ta' regolamentazzjoni tagħna u mbagħad importanti blindaqs l-istess mod huma l miżuri biex nħarsu l-konsumaturi. L-ewwel nett jekk nagħtu ħarsa lejn it-tweġiba globali għall kriżi taħt l-impetu tal-President Barroso, l-Kummissjoni proponiet seba' tweġibiet globali li hija roadmap tagħna l-bażi tax-xogħol li għamel il-Kunsill Ewropew u s-Summit Ewropew nhar is-26 u 27 ta' Ottubru. Il-mexxejja Ewropej iddeċidew li ikunu responsabbli fuq dawn is-sfidi kollha għal-ġejjieni s-sostenibilità u d-dejn tal-Greċa, il-dejn sovran, il-situazzjoni tal-banek, fil-waqt li għanna bżon namlu konsolidazzjoni fiskali, l-sfidi li nkunu konformi ma' regoli komuni fil-zona euro, u fl-axħar xaħġa li għalija hija waħda mill-elementi ewlenin ta' dan l-approċ huwa li rridu nħatu ħarsa lejn dak kollu nistgħu nagħmlu biex nerġgħu naslu għad kabbir. L-ewwel net fih dan is-suq Ewropew u għalhekk sinjuri ma nistawx naġlu żejjed fl-approċċ tagħna u lanqas nistgħu niksbu l-affarijiet mill-lejla n-nar. Iżda naħseb li rridu nkunu kapaċi nserħu fuq mexxejja Ewropej. Ħafna minnhom għadhom ġodda fil-kariga tagħhom. Mario Monti qiegħed Brussell illum u wieħed minn dawk li persuni neħen serħu fuqu biex tassow jgħina bid-determinazzjoni tiegħu. Fil-pakket globali hemm punt li qed insegwi mod partikolari u din għandha x'taqsam mal-kwistjoni li nsaħħu l-banek. Aħna proponejna li nsaħħu s-solidità tal-banek dimensjoni sistemika biex ikun hemm irpar buffer addizzjonali ta' 5% ta' riżorsi propri kwalità għolja li trid titqit is id-dejn sovran. F'dawn l-aħħar żewġ laqat tal-Ekofin aħna minna progress fuq dan il-punt u fuq id-dettalji wkoll kif ħajjiġi implementat. Naf li din hija punta tħassib koll għall president u naħseb li l-banek rridu jaslu għal kapitalizzazzjoni minn ġdid mingħajr konsegwenzi ħorox għall ekonomiji Rridu niżguraw li l-banek ikun jistgħu jżommu mar-rwol u tagħhom jiġifieri li jselfu n-negozji lill-individwi u għal daqstant irridu niżguraw li l proċess ta' tnaqqis ta' dejn bankarju, il-proċess ta' leverage ma jkunx għaskapitu għad detriment tal-fondi tal-ekonomija reali u din hija kwistjoni sensittiva ħafna bħalissa. Il-banek rridu jieqfu joħorġu dividends u l-bonuses jekk ma jaħqux l-anijiet ta' kapitalizzazzjoni mill ġdid Qed naraw l-ewwel sinjali f'dan ir-rigward iżda dan irid jiġi konfermat. Jekk l-istati ma jkunux kapaċi huma nfushom li jwettqu dan il-pjan u jagħmlu fil-prattika ma' regolaturi nazzjonali, allura l-Kummissjoni mbagħad ikun lest hemmhekk li taġixxi anke permezz ta', ta' proposta leġislattiva li biex tiżgura li superviżuri nazzjonali jkunu jistgħu jiksbu s-setat meħtieġa sabiex bekk ikun hemm dan il-livell ta' kapitalizzazzjoni fil-kondizzjonijiet li jiena deskrivejt. Barra minn hekk irridu nqisu wkoll diffikultajiet kurrenti fil-finanzjamenti ta' medda qasira medja ta' żmien billi niġbru tweġibiet kollettivi flimkien mal-miżuri ta' sussidji li kien hemm il-Bank Bank Ċentrali Ewropew fuq is-sistema bankarja. Daw kienu l-punti l-aktar urġenti, punti ewlenin, speċjalment parti mill-pjan globali li ġie adottat fit-28 ta' Ottubru mill-Kapit ta' Statu ta' Gvern fisem il-Kunsill Ewropew. Jekk irridu nerġgħu lura l-istabilità, it-twemmin tiegħi jibqa' l-istess wieħed, irridu noħorġu minn din il-kriżi b'mod sostenibbli. Qatt m'għandna ninsaw il-lezzjonijiet li tallimna minn l-2007 u l-2008 u rrid ikonna aktar bażi soda, aktar bażi b'saħħita biex niżguraw li jkollna l-industrija eh, finanzjarja li tkun waħda b'saħħita u skont il-programmi tagħna. Din hija sine qua non jekk tassew irridu li l-Ewropa toħroġ mid-diffikultajiet ta' bħalissa u niżguraw li l-industrija finanzjarja li hija importanti għalina tkun waħda aktar kompetittiva. Għalhekk aktar minn qatt qabel aħna qed nimmiraw u għandna l-intenzjoni li nżommu mal impenji tal ġ u lesti nagħmlu dan flimkien maħkom. L-ambizzjoni tagħna hija li fi żmien ftit qabel it tmim ta' din is-sena il-Kummissjoni għandha ttemm ix-xogħol tagħha fir-rigward il-tests kollha li huma mistennija mill-Kummissjoni biex timplementa d-deċiżjonijiet tal-20. Jiena qassamtilkom il-skeda għal dan ix-xogħol qed nagħmlu progress ġmienna f'dan il-qasam mingħajr improvviżazzjoni ta' xejn u malajr malajr fil-qosor nixtieq intikom idea tal-testi li ġew adottati u jiġu finalizzati qabel ma naslu għall proposti tal-ġejjieni. Test partikolari jew lini importanti għalikom huwa l-qasam ta' supervizjoni Din hija l-ġebla tax-xewka u għal darba oħra hija importanti ħafna kien importanti ħafna l-kontribut tal-Parlament Ewropew. Ġimgħa wara l-oħra wara nara xogħol tal-Liopa, l-IBA u eh, l-Ezma tnara li għamilna xogħol u progress billi waqqafna awtoritajiet Ewropej li għandhom is-saħħit tagħhom u qed nilqgħu x-xogħol tagħhom f'kundizzjonijiet komplessi tas suq bħalma nafu. It-tieni jiena Grat lilkom tal-li għaddettajtu il-regolament fuq short selling u CDS, il-credit default swaps, u dan kien sforz kollettiv u nek il-rapporter Pascal Kanfan. U kien possibli li nissaħħu dan il-test u din hija xaġa li dejjem minna fija. Jiġifieri l-Kummissjoni m'għandix monopolju fir-rigward id-deċiżjonijiet u l-idea tajbin. U xi kultant ikun utli jekk il-Kunsill Ewropew jagħmel l-istess forz bħalma mill-Parlament Ewropew biex nikkonsolidaw il-proposti tal-Kummissjoni it tillet net nittama li nkunu nistaw nikonkludu malajr malajr il-regolament fuq derivati, fuq derivativi u hawnhekk ħajkun hemm proposta nar l-14 ta' Deċembru u naf li Werner Langen kienet jagħmel ħafna xogħol f'dan ir-rigward sabiex nagħmlu progress fil-negozjat u diskussjonijiet biex jiprofa iżowweġ l-aspetti tekniċi u politiċi. Nittama li l-ftejmiet mal-Kunsil nilħuhom u dan ifisser sinjal pożittiv vizavi l-Istati Uniti. Ikonna rwol mexej f'dan il-qasam fir rigward ir-regolament ta' dan is-settur. Ir-raba punt. Il-skemi ta' garanzija depositi bħalma jaf Peter Simon, il-proċess għaddej iżda fadlinna progress x'namlu u fadlinna x'naqtfu u għalhekk qed nistennew protezzjoni ta' vera l konsumaturi qed jistennewha minna fil-fatt. U naf li kien hemm responsabilità l Ole Schmidt fir rigward il-protezzjoni tal-investituri u jaf li jista' jsarra fuq l-appoġġ tagħna. Iżda l lin minn dawn it-testi, sinjuri, li nittama tistgħu tgħinuna biex naħu konklużjoni rapida fuqha mhux waħedna, ovvjament għandna bżonn l-appoġġ ukoll tal-Kunsill, iżda hemm numru ta' riformi ewlenin li huma fil-qalba tax xogħol tagħna fix-xhur li ġejjin. Il-standards ta' Basel tlieta kienu suġġett ta' proposta nhar il-20 ta' Lulju u hawnhekk aħna l-ewwel reġun fid-dinja bħala firmatari tal-G20 li qegħdin nimpenjaw ruħna l din l-implementazzjoni. Il-proposta tagħna fuq rekwiżiti kapitali għamlet benefiċċji kbar mill-rapport Karas u bħalma qed infakkarkom ħat applika wkoll għal 8200 bank u istituzzjoni finanzjarja u nittama li dan japplika wkoll xi darba fil-Istati eh, Uniti għal 20,000 istituzzjoni finanzjarja il-CRD erba jis propju dawn il-punti u aħna nafu nirridu nirrispettawa il-speċifiċitajiet tas-suq bankarju u tas-settur bankarju Ewropew jiddependi fuq aspetti differenti u importanti li l-Ewropa jkollha eh, gruppi ta' assigurazzjoni bankarja. Fl-istess ħin nixtieq intenni li zammejna mal ispirtu litra ta' Basel u dan għandu jfisser li għandna niksbu progress fil-rigward is-supervizjoni tal-kreditu u niżguraw li l-awtoritajiet nazzjonali xorta waħda jkollhom il-flessibilità biex jimxu l-qoddim. Iżda fiħdan tal-qafas ta' ftejm Ewropew. It-tielet punt għandna import proposta importanti ħafna fl aġenda tagħna l-ġimgħat li ġejjin li għandha x'taqsam ma' reviżjoni tal-MIFID. Dan hemm il-modernizzazzjoni tal-qafas ta' suq finanzjarju skont l-emerġenza ta' pjattaformi differenti u kummerċ fuq frekwenza għolja. Nafu li il-kollega diġa beda xogħol fuq dan ir-rigward u jemmen xogħol fuq dan it-test ukoll. Ir-raba punt, il-qafas revedut fuq l-abbuż tas-suq. McCarthy, l-onorevoli McCarthy qed issegwi dan il-punt għawlini biex niżguraw li jkollna sens ta' responsabilta fis swieq finanzjarji. Il-ħames punt, Il-pakket ta' negozju responsabli bazat fuq id-direttiva ta' kontabilità u ta' trasparenza fejn qed nifukaw hawnhekk fuq l-SMEs. L-aħħar iżda mhux l-inqas il-kulleġġ il-ġimgħa li għaddiet ibdotta proposta ġdida fuq il-CRAs, l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu u dan kien importanti ħafna b'mod partikolari sur Gozis li kien rapporter fuq żewġ testi u anke sur Klins li fassal rapport fuq dan is-sur Domenici li ħajkun inkarigat minn din il-proposta. Alex njuri fuq dan is-suġġett bħal met fl-oħrajn ma konċ idealista Zejjed miex kwistjoni li nattakkaw l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu jew nxekluhom ix-xogħol tagħhom Aħna nabżon dan dawn l-aġenziji biex ikejlu r-riski marbuta ma' ċertu prodotti ta' negozji jew stati. Iżda rridu niżguraw li dan il-kejl ikun dawn il-miżuri ikunu trasparenti, kredibbli u dan mhux dejjem kien il-każ fis-snin imgħoddija. Nistgħu niftakru il-koll numru ta' eżempji ta' dan. Irridu niżguraw li dan iseħħ kuxjenza li fil-waqt li għanna bżon dawn l-aġenziji fl-ekonomiji tagħna minnaħa l-oħra ma jikontribwixxux billi ikun hemm instabilità addizzjonali. U għalhekk aħna tlabna aktar fir rigward il-metodu ta' evalwazzjoni għal dejn sovran fil-waqt li qed inħarsu lejn il-metodoloġija, lejn it trasparenza, lejn l-stat ta' dritt mod l-ezma eżempju l-awtoritajiet oħrajn jew inkella drittijiet għall-istati. Irridu nimitaw il-riskju ta' konflitt ta' interess pereżempju fir-rigward l-isma kapitali, projbizzjoni pereżempju li wieħed ikollu 10% ta' sem ta' kapital pereżempju rridu nneħħu wkoll il-rotazzjoni obbligatorja biex ikun hemm tqabbil permezz ta' numru ta' indiċi u bekk indaħlu wkoll responsabilità obbligatorja għall-aġenziji. Kien hemm idejat oħrajn li daħlu u nafu li għatfadlinna x'naqfu f'dan il-qasam jina nafu wkoll x'inhuma r-regoli ta' dan il-qasam u bħala kummissari ovvjament naħdmu bħala kolleġġ. Ir-regoli huma importanti, għandna punti li tivista li huma differenti iżda kollha nistgħu nirrispettawhom u hawn nixtieq inqis il-pożizzjonijiet tal-kollegi tiegħi. Għalhekk f'numru ta' proposti aħna ddeċidejna li nużaw il-ħin kollu disponibbli għalina Mod oġġettiv nista' ngħidilkom li l-proposti li ddeskrivejt fuq l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu fuq il-pagamenti ta' supervizjoni ta' eżma pereżempju u għat-test ta' qabel dawn huma miżuri li se jbidlu ħafna affarijiet u ħajrasquna l-aktar rigorożità u trasparenza. Fuq dawn is-suġġetti kollha jiena flimkien mal-kollegi tiegħi ser nressaq dawn l-affarijiet b'ambizzjoni kbira. Fl-aħħar nixtieq nqajjem punt ieħor importanti u qed huwa wieħed mitħassib tiegħi f'dawn l-aħħar sena u nofs issa li huma l-prevenzjoni u l-soluzzjoni tal-kriżi bankarja għaliex hija l-unika mod kif nistgħu nwaqfu l-possibilità u l-ħtieġa li nsalvaw ċertu banek u mhux noqogħdu nduru fuq bwiet minħalla sit-taxxa. Naf li hemm tħassib fuq din il-kwistjoni bħal pereżempju minnaħa Ferreira u anke Missur Garcia Margallo qed naħdmu flimkien mal-kolleġġ ta' kummissarji biex ikun hemm proposta li tapplika l-banek kollha iżda tkun tqis ukoll il-natura sistemika u mhux sistemika ta' ċertu eh, ċentri bankari. Jekk ikun possibbli jiena ngħaddilkom dan it-test sakemm imbagħad naslu għall kunsill tal-Ministri. Iżda importanti li ma tifmunix ħażin fir rigward kemm irridu nagħmlu progress f'din ir-riforma essenzjali, u irridu nsibu l-aqwa bilanċ bejn il livellu l ambizzjoni tagħna u ċertu grad ta' realiżmu li għandu jagħmilha possibbli għalina biex nimplementaw minnu fih dan ir-reġim. Bl-appoġġ tagħkom. Għalhekk qed nagħmel l-aħħar punti fuq dan it-test u għal-bosta Zmin naħseb li aħjaru f'milliħ u għan naħseb li l-flejjes ta' minna ħalla 16 m'għandhomx jiġu ntużati biex insalvaw il-banek minħabba nuqqas ta' riżoluzzjoni li jkun hemm fis-seħħ. Iżda ma rridux li tifmuna ħażin fir-rigward l-iskeda ta' ħin fir-rigward l-introduzzjoni ta' dan it-test fil-proċess leġislattiv. Iżda ħna nagħmilha malajr kien jista' jkun. Fl-aħħar, Minkejja li dan huwa suġġett li ġie trattat minn kumitat differenti, il-kumitat ġuri, xtaqt ngħid li f'dawn il-jiem li ġejjin il-Kummissjoni se tipproduċi proposta f'qasam importanti ieħor li ġie identifikat mill ġewxrin u li għandu bżonn riforma u din hija l-kwistjoni tal-awditjar. U hawnhekk irridu ndaħlu aktar diversità u trasparenza u neħtieġu nżidu il-livell ta' fiduċa. U għalhekk xi ħaġa li qed naħdem flimkien mal-kollegi tagħna għadna ma lestejniex id tal kummissarji għadu xogħol li għadu għaddej u ħan naħdmu fuq rapport Madeira mill-winna naħdmu fuq fil-fatt mit-13 ta' Deċembru ta' sena li għaddiet. Stabilation huma x-xogħol għalina fil- ġejjini da u qed nagħmluh bħalissa hija aġenda mimlija da' zbajdar tistgħu taraw li hija aġenda mimlija mhux ħażin fi ħafna xogħol u aħna daħanna ħafna ħiliet ħafna xogħol f'dan ir-rigward impenjajna ruħna u anke stess għamiltu ħafna xogħol u qattajtu ħafna ħin taħdmu fuq din l-aġenda. Xi kultant nisma li l-Kummissjoni ma kienix kapaċi twieġeb għal din il-kriżi. Iżda interessanti naraw kif fl-2010 pereżempju meta rajna il-faqqat il-kriżi Rajna subprime crisis, il-krizi bankarja, kien hemm numru ta' atturi fis-settur bankarju li kienet jgħidu inkluż fil-pubbliku li aħna għandna noqogħdu lura u għandna majnaw l-aġenda tagħna biex nerġgħu lura għal xogħol tas-soltu jiena kont li dan mhux possibbli. U nerġa' nirrepeti li m'għandniex ikollna memorja qasira. U issa li l-kriżi għadha magħna u ta' bilħaq qed issir aktar qalila meta naraw x'qed jiġri fid-dejn sovran, qed nisma' nis li qed jgħidu li għandna nqogħdu lura u m'għandniex nkunu nżommu ma' din l-aġenda sal-aħħar. Iżda t-tweġiba tiegħi għadha l-istess u determinazzjoni tibqa' l-istess. Għanna u ser nibqaw nżommu mal-impenji tagħna tal-20 u ħnitalmu l azzjonijiet kollha mill-kriżi. Musser nkunu kapaċi nistabilixxu minn ġdid stabilità finanzjarja b'miżura waħda. Għandna bżonn sensiela ta' miżuri meta niġbruhom flimkien għandhom jwaslu messaġġ ċar għandhom waslu għal soluzzjoni mmorru li l-in minn pen per eżempju pal per eżempju lat ta' Dodd Franks li ġie implementat fl-Istati Uniti. Għanna nħolqu bażi solida, soda għal settur bankarju tagħna u ħanamlu dan u għandna niżguraw li fl-industrija u fis-swieq li għandna bżonn jaġixxu tassew fl-interess tal-ekonomija reali. Apparti minn negozjati li hemm fit-test korrenti ħanala President jekk nagħtu ħarsa lejn il-programm tal-2012 dan ser jiffoka b'mod partikolari fuq ċittadini individwali, fuq l-isma, fuq il-konsumaturi u l-utenti ta' servizzi finanzjarji. Dan huwa qasam importanti ieħor u li hija xi ħaġa marbuta mal tħassib ta' ċittadini. U xi importanti ħafna ċittadini tagħna aktar mill affarijiet li semmejna qabel. Qed nitkellmu dwar id-drittijiet tal-konsumaturi u r-relazzjonijiet imġedda tal-banek u uh, ċentri finanzjarji oħrajn. Qed inħarsu lejn settur importanti 11 biljun euro u settur differenti varjat ħafna, jitratta bank, prodotti bankarji u ħafna kontratti ta' assikurazzjoni. Naħseb li kull investitur Ewropew għandu jkun marraf biżejjed minn professjonisti fis-settur u jkun marraf sow moċira u għandu jkun jista' jqis ukoll l-interessi qabel ma jittieħed pass jew inkella joffri konsulenza jew proposti lill konsumaturi. B'dan il-mod l-individwi jkunu jistgħu jerġgħu jiksbu fiduċja fis-swieq finanzjarji. Inna nagħmlu n-negozjati u konsultazzjonijiet għall proposti leġislattivi tagħna għall bidu tal-2012 U fir rigward il-kodiċi ta' mġiba għall-intermedji, intermedjarji finanzjarji, aħna konna tenħarsu lejn il-kwistjonijiet tal-MIFID u anke direttiva fuq il-medjazzjoni tal-garanziji tal-assikurazzjoni u fl-2012 ħan proponi test varjat dokument standardizzat ta' informazzjoni biex jiffaċilita l-ħajja għal min ikun fis-settur. F'Novembru il-ġimgħa d ser noħorġu ehm, dokument fuq il-vestiment ta' kapital privat din importanti ħafna ħafna imprizi fl-Ewropa. Fl-aħħar ehm, fuq il-shadow banking, punt importanti ħafna li il-bord ta' stabilta' finanzjarja dotta il-dokument fuq g 20 fuq il-G20 u li seħfkan u dan huwa fuq l-implementazzjoni tar regoli fl-Ewropa. Hemmhekk ħanamlu progress sal-2012 u qed naħdem fuq idea ta' proposta leġislattiva f'dan il-qasam ukoll apparti mill miżuri li ttieħdu diġà biex inżidu trasparenza fis-swieq u fis-settur bankarju. Alek, Sinjuri, Sinjura President, biex nagħlaq il-tħassib u li tiegħi bħalissa huwa id-distak biex ngħidu hekk bejn il-veloċità li japaraw fija l-swieq u l-veloċità tal- swieq tal-kriżi tagħna u tal-affarijiet kif jevolvu nafu l-kriżi kemm hija waħda diffiċli, nafu li hemm riski marbuta u nafu li fl-aħħar mill-aħħar is-sistema tiġi mdajfa minħabba l-utenti ta' qabel u minħabba nuqqas ta' fiduċja fit-twaqqif ta' istituzzjonijiet oħrajn u biex nagħmlu tajjeb għal dan ħan nisimgħu iċ-ċittadini li tirrappreżentaw intom stess fil-Parlament Ewropew u jum wara li ieħor nistaqsu jekk id-deċiżjonijiet u tħabbir u l-affarijiet li nagħmlu jkun xem segwitu tagħhom fir-realtà. Qed nagħmlu eh, segwitu da dak li ngħidu u dak li nagħmlu qed ikun nempat fuq il tweġibiet u fuq il-mġiba tagħna u nafu li dan jirrikjed il-ħin. Edu kunu ċari li meta nħejju test fil-Kummissjoni nippreżentaw xi ħaġa Pal per eżempju fl 14 ta' Deċembru meta nagħmlu xaġa fuq derivativi, dan ma jfissirx li ser eh, jimbidlu mill-lejla n-nar, forsi jihdu minn 10, 11, 12 xar. Anke fil-affarijiet operazzjonali, l-affarijiet ma jistawx jiseħħu mill-lejla n-nar. Iżda naħseb li hemm riformi fis-seħħ u fejn dan qed ikun il-każ qed ikollhom impatt u dan japplika per speċjalment fir rigward is-supervizjoni Ewropea li stabilejna flimkien. Fl-aħħar nixtieq ngħid li minna l-appoġġ tagħkom eh, ma stajniex niksbu dak li ksibna f'dan l-agenda, jiex agenda mimlija da zbajda biex nirrispettaw l-impenji tagħna dan huwa sine qua non għal stabilta finanzjarja li hija l-dmira u lini tagħna. Rridu u bażi solida b'saħħitha għall iżvilupp tal-ekonomija reali. Impjigi tkabbir kompetitivita fl-Ewropa. Grazzi. Thank you very much. It's, it's difficult when there are 29 things on the work Għati tassew, hemm ħafna punti li rridu niddiskutu għas servizzi finanzjari. Issa jiena ilhom jagħmlu li sinjal ħafna eh, deputati u nista' ngħidilkom eżattament min u fil-lista. Jekk ma semmi semmikom xajdu li ħnibda bis sur Jean Paul, naħseb u jixtieq jgħid xi ħaġa bad fi semmi s-soċjalisti għandna l-Arlin, mbagħad Silvi, Vicky, Inti tixtieq titkellem għal ixkej mhux qedawn, Sven mhux hija tawn, forsi Filip jixtieq jitkellem. Mbagħad għandna Sur Xuntis. Ok, tajjeb, wismella mela natu l-kelma l-Pascal l-ewel. Umbat is-sur Xuntis, umbat għanna Filip, umbat Liam, umbat għanna l-Diogo, umbat għanna Leonardo u Elisa. U xaħat tiħor forsi li ma semmejċ? Tajpwis għanna lista siħa mela, għanna til kelma Sir Jean Paul. Ten grazzi, grazzi, Signora President, Iva, ser nibda mill-ewel għax nixħan nibda mistoqsija lix kella jħasbu li nkun qbilna minn qabel jekk nagħmilek din mistoqsija u l-ġeġiba tista' tkun waħda biss u m'għandix tkun żejda meta qabla ma dak li inti għad. Però jiena fuq kollox nixtieq sur kummissarju anzi dak li xtaqt namel u li nikkummenta fuq il-prezentazzjoni tijak. Inti repetejt punt li jinsapal qalbek il-fat li d-demokrazija u l-finanzi mux bil-fors ikunu fuq l-istess skeda ma dan akol għal-kemet tajdan jridu nassikuraw li aħna jrid ikollna eh, demokrazija li tiffinanzja l-ekonomija tagħna. Però il-seta politika tista' tibda biex tamministraw sorveljanza u l-ħidma anki tas-suq. Fl-aħħar plenarja li kellna aħna għadna qudiem il-Sur Barroso Sur Rampoj li swieq qatt ma jkunu sodisfatti għaliex fin-natura tagħhom is-swieq idej ma jħobbux il-xaġa tkun predictable tkun tista' tiġi mbasra u għalhekk wieħed irid jgħaddi minn dan ir-riskju l inċertezza għal xi ħaġa oħra li biex nħorġu minn din il-kriżi rridu noħorġu minn dan il-vizzju ċirku vizzjuż. U il-President tal-Kummissjoni ta' kuljum qed jħabbar idejat ġodda l-Eurobonds kemm ħafna diskussjoni fuq dan, però iktar qudiem nitkellmu fuq dan Silvi semmihom, però minnaħa l-oħra għalfejn il-Kummissjoni ma' mhux qed tasal għal proposti li qed tressa aħna qed nitkellmu fuq l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu u hemm l-appoġġ ukoll tal Sibi u aħna ser ikoll nkun qed u amendi għar-rapport marbuta ma' dan anke għal l-idejat futuri tal-Komissjoni, ideja tajba li nirriflettu ma importanti ħafna l-iktar induazzjoni. Rridu nipruvaw morru ktar li l-in mill-propost li għadin jitress u ġifiri proposta biex ikonna reġim ġenwin għal Eurozone li anki forsi qed jesperjenzaw diffikultajiet finanzjari u bħal stat federali forsi jixir il-om li jkollhom arranġamenti speċifiċi li jipproteġuhom anki jekk aħna maħniex fi stat federali. U forsi anka jekk ma nitkellmux bl-Ingliż, però aħna għanna nimmira għal dan il-fat, dan il-fattur, u importanti li nisospend l-Aġenzija tal-Klassifikazzjoni tal-Kreditu ma dan irtisir taħt il-kondizjoni li wieħed ma jkunx qed isegwi xnija tas-suq intom tafu aħjar minni li l-isforzi kollha li kienu neċessar biex wieħed jassikura li l autorità ta' swieq finanzjari l-EMSA u l-aġenziji regolatori finanzjari li kienu responsabbli għal l-aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu biex jaċċettaw il-fatt u fil-fatt kien wasal iż-żmien permettu li ngħidlek mod pubbliku li ċ-ċermen tal-eżma li ġiżurni fit-18 ta' Ottubru ma jissatax jgħid meta it-tlet aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu prinċipali setaw jifqu u u kell u seta' jidinna anki jekk l-aġenziji kienu responsabbli dawk id-deċiżjoni li ttieħdu. Fl-aħħar dawn issa qegħdin jiġi supervizati, tkun hemm kontroll fuqhom iċ-ċementa eżma qal li kieku l-affarijiet ma kienux ittieħdu minnaħa tal-aġenziji u jekk l-isforzi ta' supervizjoni ma komt kompliċ, ma naħsibx li kien ikun żmien għalina li noqsu l-isforzi tagħna f'dawn iż-żminijiet diffiċli biex nalaq sur kummissarju intijat li hemm maġġoranza fil-Parlament li tapprova l-approċċ u d-determinazzjoni tiegħek sabiex nassikuraw li jkollna regolament regolamentazzjoni għalija tal-suq finanzjarji, aħna mhux qed nirregolamenta nagħmlu regolamenti għal lan li konna regoli, inti għattin stess l-ekonomija teħtieġ regoli, dak li nixtiequ aħna li jkollna amministrazzjoni ħjar tar-riskju u nassikuraw li il-politika tkun aktar importanti mill-finanzi għall-anijiet tal-ekonomija. Kummissarju, tixtieq eh, tiġbor numru ta' mistoqsijiet un bat natu l-kelma mal ewwel kummissarju. Mill-Arlin, grazzi ta' sew kummissarju u jiena għat inħoss responsabilta minnaħati għaj biex niskuza ruħi li għall-attakki li inti ġiri tirċivi me xandir Ingliż. U anke biex nikwota waħda mit-titli e, għanna titlu Barnier kontra l-Ingliżi Pero ħna naraw bħala msieħeb mhux bħala xi ħadd li tinsab kontrina biex ikollna stabilità fis-suq finanzjer naħseb dan hu dmir tiegħek f'dan il-kumitat għakem għet najt jek jina nilqaj xoll inti għet tamel fuq l-implementazzjoni ta' CRD 3 u anke għet tipparteċpa fil-workshops tal-parlament. għos li inti tkun jgħat fost nawtejna, Issa meta nħares lejn l-implementazzjoni dak li nixtieq insaqsik fil-fattu x'azzjonijiet intom lest li tieħdu meta qabla ma dawk il-pajjiżi li mhumiex lest li jilqgħu din il din il-pożizzjoni tas-CDR tlieta. Il-fatt li l-istati membri jridu jkunu konformi ma' rekwiżita tas-CDR, speċjalment meta wieħed għandu bżonn il-flus immedjatament u anki likwidità il-kwistjoni tar rinumerazzjoni li nsibuha fil-klawzola ta' CDR 3 u xtaqt nixbidlek l-attenzjoni wkoll għal tnejt li sar mill eh, kummitarju fl-Ingilterra fuq il-tmexxija tal-kumpanniji. Jiena ma kontx konxja fil-fatt tal-fatt li il-kap tal-Barclays kellu 5,000% zida fil-paga tijaw. Il-kap tal-bank tal-Lloyds kellu zida u kol fuq l-istess periodu kienet ta' 3,000% u iż-żieda fil-industrija privata hija ta' 70-75% aktar. Ġri l-paga tal-persuni eżekuttivi ovvjament iridu jirriflettu l fatt li ħafna nies edin ovvjament ibatu minn programmi ta' austerità hu qed jitilfu xol xogħol tagħhom u dan mhux l-aħjar messaġġ li nagħtu f'termini ta' austerità mbagħad eh, għal oħrajn il-kultura ma tinbidilx. Allura napprezza ħafna x li inti qed tagħmel f'dan il-qasam fisem l-Unjoni Ewropea. Silvi. Merci, Monsieur. Grazzi tassew, Sur Kommissarju. Grazzi tassew li ġejt fostna. Permetti li ngħid xi ħaġa għal dak li dik f'qajġan Paul fuq il-Eurobonds. Il-Parlament għafsu l kollegi tijak fil-Kommissjoni biex jgħidu li aħna mux ħajkonna eh, ħafna inizjattivi, pero nasab dan ena meta aħna ridna namlu xogħol ta' riflessjoni. U inti qed tesplora possibiltajiet. Forsi mhux qed tasal għal konklużjoniet mill-aktar fis, però għandi mistoqsija li hija ta' natura fundamentali l ewwel qabel kollox nirringrazzjak tal-li inti tajtna l-iskedi biex aħna nkunu nistgħu naraw kollox qudiemna ma nafx kif nistaw nejnuk f'termini ġenerali kif nistaw nejnu l-Kommissjoni mhux bħala eh, parti mill-ħidma leġislativa tagħna ma bħala eh, ħidma biex nkunu qed naraw x'inhu jiġri. Irridu naraw kif l-affarijiet qegħdin jiżviluppaw. Però meta niġu mbagħad tmexxija ekonomika dan il-pakket, forsi messaċ nistanatik il-Kommissjoni u anki l-bqija tal-kollegi tijak u anki l-Konsil, xi drabin għandi l-impressjoni li natu wis importanza regoli li dokumenti fejn ħanna rridu nibdlu trattati, rridu ndaħlu il-patta stabilita, da kollu tajja, kollu minnu, għanna ġilidna l-ġilida ta' disciplina, ġver naqblu ma' sustanza, imma f'dak l għandu xie ma' ċittadini, il-publiku, Ma nafx hekk għandniex forsi qed nħarsu lejn l-element ta' implementazzjoni ħdu aktar ħin biex naraw id-deċiżjonijiet li aħna ħadna li applikawx il-scoreboard il-ġrid li jrid ikun imħaddan. Dak kollu li għandu x'jaqsam disċiplina li jorbot ma dak li qed tagħmel inti meta tikkontrolla l-banek, ir-rikapitalizzazzjoni, eċetera, eċetera. Kif inti tara l-Parlament jgħinek u jkun iktar eh, kostruttiv f'termini ta' istituzzjoni u mhux joħloq biss livelli ma jassikura li sussegwentament meta wieħed japplika dawn l-standards daw il-livell il-pubbliku jinduna li hemm riflessjoni ġenwina li għaddejja għal dak li għandu jissir rid jitranġa. Ġiri mux bis nġetiġu fuq ir-regoli, ovvjament għanna aġenda impenjattiva li xanna dewmin fi set matul iż-żmien, però ukoll Kif nistaw nejdu f'dan l-approċ li naddottaw dan ir-regoli sabiex nassikuraw li jkollna approċ fuq medda twila ta' żmien? Eh, approċ aktar kostanti, anke nkunu aktar miftuħa, ninvolvu s-soċjetà u nassikuraw li jkollna applikazzjoni adegwata tar-regoli. Il-Kummissarju għat mistoqsit li għadhom kif saru tajt il-President. Je pense euh, profondément, je le dis à Jean-Paul Gauzès, à chacun ippermetti li najt li ġapol goze u l-kull wieħed waħda minnkom li na nemmen li jekk din ma tkunx in-norma anki jekk eh, dawn mhux l-affarijiet li normalment iċ-ċittadini jaħsbu, eh, dawn ma s-sbiq finanzjari jridu jaċċettawhom dawn l-affarijiet. Ser ikun hemm regolamenti regolamentazzjoni. U aħna dak u xogħol, aħna ser nagħmlu proposti fil-leġiżlazzjoni, aġġornament u rridu naraw li jkollna regolamenti pubbliċi għaliex aħna li qed naraw fin-naħa l-oħra tad-dinja jidher li kien hemm nuqqas ta' regolamentazzjoni u jekk ir-regolamentazzjoni ma kienieċ edem fl-istess waqt l-operaturi finanzjarji, swieq finanzjari għandhom raġun li jitolbu għal qafas stabli ma tistax tiżviluppa eh, attivitajiet jekk ir-regoli ħin kollu jibidlu mill-lejl għal nar, allura diffiċli ħafna, xenarju diffiċli bħalissa. Eh, l-ħin qed jafas ma nix ħafna żmien, irridu nam dak kollu kollox irridu nagħmlu irid isir fl-istess waqt sabiex aħna noħolqu dan il-qafas stabbli. Prina nifem dak li qal is-sur Gozzef fuq il-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu Jiena m'għandix problema, jina qatt li xandir mhux biss l-Ingliżi, l-Sinjor McCarthy, kien hemm ħafna pressjoni, però ix-xandir joħrob ħafna kummenti u għalhekk aħna rridu nħarsu li r-realtà tax-xogħol li sar min-naħa tagħna flimkien u qed irid dak li għamilna. U mbagħad l-idea li jiena nixtaqt inressa bl-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu kienet ħaġa li qed tiġi appoġġjata mill-direttur tal-IMF għal sospensjoni temporanja li din titħadda minn ezma u mhux minna bħala rol bħala eh, supervisor indipendenti. Wieħed ħajkun qed eh, jirċivi appoġġ Ewropew interistituzjonali. Aħna fuq dan kellna dibattitu twil anke mal-kollegi tagħna u kull mistoqsija u riserva hija tajba li nisimawa. Di tista' toħloq ukoll aktar zvantaġġi mill vantaġġi, forsi rridu nħarsu li l-istampa kollha kemm Stampa sħiħa kif qal is-Sur U fil-faddi mhix ħatkun l-ewwel darba meta qed nitkellmu dwar short selling li l-Parlament itejjeb tassew itejjeb il-proposti li ikunu ħarġu oriġinarjament mill-Kommissjoni kif jinsab l-affarijiet preżentament l ezma edha tkun supervizura ta' madwar 30 aġenzija li hija reġistrata li tit tħares il-qafas regulatorju li aħna inwaqfu fisem il-proposti tagħna aħna nixtiequ ngħidu wkoll li għandi dif pożizzjoni differenti minn dak li qal sur Gozef fuq eh, l-istituzzjoni ta' supervizjoni. Aħna nixtiequ li nkunu konna fiduċja fiċ-chairman tal-awtoritajiet u anki it-teams ta' amministrazzjoni u mandom ħafna xogħol x'jagħmlu u biftit rizorsi. u l-kwisin ta' rizorsi importanti ħafna kemm fl-Istati Uniti hawnhekk ikkanna nħarsu lejn debatti dibattitu li sar fil-Kongress li wieħed innaqas jew jillimita r-riżorsi li jmorru l-awtorità ta' supervizjoni u l-istess ħaġa tiġri hawnhekk ikollna ngħidu. Jekk l-awtorità ta' supervizjoni ma jkollhomx riżorsi biex jużawhom biex jaħdmu bihom, riżorsi umani, wieħed jista' jara mpat qawwi. Dak li għandu x'jaqsam ma dak li jkunu jistgħu jagħmlu, jien għandi fiduċja kbira. Aħna qed naħdmu bil-qrib ma' leżma kif tistgħu taraw u nixtieq nerġa' nirrepeti mill-ġdid il-fiduċja sħal jahna aħna għandna fihom. U aħna lesti li nużaw il-setta ta' inizjattiva li tinsab li aħna responsabli għalija u intom forsi tużaw il-proposti ta' kompro il-setta ta' inizjattiva li aħna għanna ħanużawa sabiex aħna nkunu nistgħu noħorġu bażliet. Forsi ma stajniex nieħdu qabel l-avvenimenti li seħħew qabel. Jiena mbagħad indunajt li dawn l-aġenziji kellhom impjegati jew nies li irċivew flus qabel oħrajn. U dan, dan din ħaġa normali, aħna din li bdejna saqsu, kienet normali li persuna tkun privileġġata meta mqabla ma' oħrajn. Ovvjament din ir-sitwazzjoni kolla eh, affett fuq is-suq fuq il-volatilità tas-suq u għalhekk aħna rridu nindirizzaw bħala parti mill-proċess leġislattiv. U għalhekk nixtieq nirringrazzja lis sur għal għall appoġġ tagħha. Issa Sinjura McCarthy. Sinjura McCarthy urid li qed tifhem eh, l-ammont ta' kritika li jiena soġġetta liha Inizjalment jina kelli problema buħut mill eh, gazzetti Ingliżi, mhux il-gazzetti biss, però kien persuna Franċiża li inħatret kummissarju għassu intern. U ma naħsibx li persuni fir-Renju Unit għandhom ikunu daqshekk sorpriżi minn persuna Franċiża li tinħatar Eh, u jkolla dossier ta' su intern. Forsi din hija l-ewwel darba li Franċiż eh, ingħata tali pożizzjoni. Però aħna l-koll irridu ngħixu flimkien u dak li nixtieq ngħid u li ir-rwol ta' Londra ta' din il-belt huwa hija importanti ħafna u hija opportunità l-Ewropa, opportunità li aħna għandna li Londra qiegħda taqdi rwol prinċipali Ovvjament għanna borra soħra fl-Europa, pero aħna għanna opportunità meta Londra tkun b'saħħitha, meta l-istituzzjonijiet finanzjarji ikunu edin hawnhekk fl-Europa milli ximkien ieħor, għalhekk nixtieq niżviluppa ruoli uh, eh, ma l-persuni Ingliżi u li jaħdmu fil-belt u li jina li taqa maħħom mod regolari, rridu naħdmu fl-imkien sabiex nikkonsolidaw il-bazi u li attivitajiet finanzjarji jiżviluppaw il-belt kemm il-darba ħassit eh, kriżijiet jew diffikultajiet prowa fl-interess tal-belt li jkollha bażi stabbli finanzjarji. Il-belt għandha perspettivi differenti u jien għamilt ħafna sforzi wkoll li fid-dokumenti kollha sissa, dokumenti kollha li aħna rnexxielna inresqu bl-iskedi l-gvern Ingliż kien qed jappoġġjana li dawn id-dokumenti ġew appoġġjati mod unanimu il-Ministri tal-Finanzi fil-laqat fil, laqgħa fil tal kunsill u meta kien hemm il laqgħa tal-Ministri tal-Finanzi. Permettu li ngħidu ukoll li aħna ser inkunu verament rigorużi meta niġu għat-traspożizzjoni tal-pakkett ekonomiku u b'mod speċifiku fil-jiem li ġejjin aħna ser inkunu din nibdew proċedur taksur konta dawk l-istati membri li sissa għadhom ma batulniex il- strumenti ta' traspożizzjoni tagħhom għal CRD. Erba. Is-Sinjor McCarthy koll semmit il renumerazzjoni u anki il-ħlas għal eżekuttiv. Ovvjament, il-reklutaċ irrit jiġi rispettat u jrid ikun traspost. Għana ser inkomplu l-evalwazzjoni u analiżi tagħna, ser nħarsu lej ruminazzjoni u l-bonuses, aħna diġà kol tlabna l-moderazzjoni u jiena ma naħsibx li li wieħed li wieħed jitlob il monitera ġda ħajkun biżejjed meta wieħed iqassam il-bonuses jew livelli ġustifikabli tal-ħlas u li ma jkunx ġustifikat fajnejn il-pubbliku, fajnejn ċittadini, ħan kunet naħdem bisħieħ fuq dan. Ovvjament rridu mor aktar li l-in, milli wasalna sissa fis-27 Ottubru l-Kunsill Ewropew talab ukoll biex il-bonuses ma jingħatawx laqqas fil-banek li jridu jilħu 9% ta' kapitalizzazzjoni. Sakemm għalmenu ma jkunux laħqu din il-kapitalizzazzjoni, iġbri ta' 9%. Is-Sinjura Gullar. Hemmhekk kell Sinjur Gular semmiet in-numru ta' dokumenti li qegħdin jitfasslu. U xi drabi hemm deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell li ta' tmexxija ekonomika l-G7, G20 u qed jiġu adottati dokumenti simili u forsi tajb li nħarsu u nirflettu aktar fuq ċertu dokumenti. Aktar ħin biex nirranġaw aktar il-test, il-dokumenti ta' eh, kontabilità, ta' audit. U għalek jena nissuġġerixi li nieħdu aktar ħin. Tmim ta' Deċembru, bidu ta' Jannar sabiex it-test fuq pereżempju e-commerce, e-trade, ma rridx li jkun hemm diffikultalijiet jew inkella dokument ikun diffiċli biex wieħed jaqrah jew jinftijem. Jina sab l-ewwel darba li l-intensità tal agenda kienet kifini bħalissa evalwazzjoni, implementazzjoni, jiena tinħares nagħti ħafna attenzjoni għal fatt li l parlament Ewropew irid jaqdir wol tiegħu. Is-Sinjor Gullar ukoll semmet in-numru ta' regolamentazzjoni kif ukoll miżuri oħra li ser jittieħdu. Aħna għom fil six pack u fis sorveljanza vegetarja li ser tiġi msaħħa u diġi mal-Kummissjoni ser tkompli tagħmel proposti operattivi sabiex tassikura l-amministrazzjoni adegwat f'termini budgetari u anki sorveljanza budgetarja. Ridu naraw li jkollna proċessi demokratiċi. Ma jistax ikollna kollox eh, minn ma jistax kollox eh, jibda mis-summit. Aħna nafux qed tajt il-Kummissjoni, aħna politiċi, u ta' bilħa aħna wisq teknokratiċi u forsi hemm nuqqas ta' leġittimità bħala riżultat ta' dan. Issa jina konxi tal-fatt ta' dak li qed ngħidu rridu nerġgħu nixprunaw id-demokrazija u nsaħħu l-struttura tal-kontroll għal budget Sabi, anke għall-istati membri sabiex nassikuraw li huma jirrispettaw ir-regoli għal l-ownership tal-munita euro rridu naraw li kunem kontroll demokratiku kemm minn l-Parlamenti Nazzjonali u Parlament Ewropew li jkun qed jaqdir akbar. Sa fejn naf jiena wkoll l-implementazzjoni adegwata u anke l-evalwazzjoni. Jiena fil-fatt eh, ħanibqa' nirrifletti fuq il-mistoqsijak tiegħek, Sinjura Gullar kif nistaw u kol naraw li kunem aktar involviment f'dak li għajt issir f'kontrolli demokratiċi u anki spiegazzjoni Dak li aħna nixtiequ nagħmlu nassikuraw li l-aġenda ta' regolamentazzjoni tagħna issir mill-aktar fis. Aħna ħadna madwar sena biex noħorġu b'dawn id-dokumenti li stadin jiġu proposti. Tieni parti tal-aġenda tiegħi ser ser tiddedika ruħa u tkun titteqixxat l-attenzjoni fuq l-implementazzjoni ta' ċertu dokumenti imma anki implementazzjoni adegwata, trasposizzjoni adegwata da dawn l-atti kollha dak kollu dak li nista' ngħid allura fuq il ir-rieda ta'kom biex nassikuraw li aħna jkollna implementazzjoni adegwata u anke evalwazzjoni adegwata, kif ukoll appoġġ li nkot qed inserraħ fuq u għal strumenti ġodda li qegħdin jiġu żviluppati. Aħna għanna esperti fostkom u għalek aħna najtolbukom biex tajnuna sabiex aħna jkollna valwazzjoni adegwata u anke implementazzjoni adegwata ta' taxxa finanzjarja. Grazzi tassew. Enforcement has. Grazzi ħafna Iva, da żgur li l-infurzar ħaj għandu jisir iktar eh, popolari bħal tfassil tal-leġizlazzjoni, aħna rridu naraw illi fil-fatt nisqu iktar fuq dan il-punt qed nieħu gost li l-membri diġà titkellmu dwar dan issa jmiss tliet mistoqsijiet min-naħa ta' Pascal, Pascal, is-Sur Xunti, Filip Lambert. Nibdew Pascal. Naħseb eh, għanna nibdew b'vikjanti l-ewwel Pascal. Jekk jogħġbu. Grazzi ħafna Sharon Iva, aħna nitkellmu ħafna fuq it tkabbir u naħseb li rridu verament niżguraw li aħna għandna intenzjonijiet tajbin u verament qegħdin nippruvaw nagħmlu dak li qegħdin ngħidu qegħdin fi żmien diffiċli ħafna minħabba li hemm nuqqas ta' fiduċja fuq is-swieq, hemm xi ħaġa li mkontx nsemmi, issa nixtieq nsemmiha xorta waħda. Hawnhekk hawn lingwaġġ speċifiku dwar kumpaniji żgħar ta' smedju li għandna nofrulhom eċċezzjonijiet ħalli jkollhom iktar aċċess għal kapitali ma naħsibx li dan qed isir għal din raġuni nixtieq nitolbok sabiex tgħinna ħalli l-kumpaniji żgħar ta' jkollhom aċċess aħjar għal kapital. Jien naħseb li f'dak li għandu x'jaqsam il-mortgages aħna ħan irriskjaw daqsxejn illi nieħdu l-proposti hawnhekk ġifieri illi kull mortgage irrid fil-fatt jagħti il- irjet li kulħadd ikun jista' jagħmel notifiki f'kull pajjiż. Din tista' twassal proċedura għolja ħafna jiena nixtieqek li taħdem magħna ħalli bekk kienu waqfu is-self li mhuwiex responsabbli hemm bżonn li nħarsu l-konsumatur bla dubju ta' xejn iżda hemm bżonn ukoll li nikkontrollaw l-ispejjeż issa dwar il-kwistjoni tas-sipis li inti semmejt jiena mħassba fuq il-fatt li din tista' issir sitwazzjoni fejn is-sifis spiss jistgħu jaċċessaw is-swieq tal-kapital. Aħna rridu niżguraw li fil-fatt irridu nħarsu l-istituzzjoni finanzjarji, però rridu noqogħdu attenti sur kummissarju minħabba li hawnhekk għandna riskju pjuttost kbir. U dwar il-kwistjoni tal- eh, direttiva ta' rekwiżiti tal-kapital jiena naħseb li nista naqbel illi għandna jkollna setta regoli wieħed, u jkun hemm iktar trasparenza, sta ma naħsibx li kull pajjiż għandu jkollu l-istess livell ta', ta ratio ta' self. U jiena min-naħa tiegħi kelli s-sur Draghi, s-sur Trixxel li qablu miegħi kien hemm ħafna stati membri differenti li qablu miegħi u kien hemm ukoll is-sur Derossa li qabel miegħi. Jiena nixtieq nixtieqek sur kummissar sabiex tgħidilna fejn għandhom ikunu applikati dawn ir regoli komuni u fejn m'għandhomx. Jiena naħseb din hija xi ħaġa importanti ħafna speċjalment għal pajjiżi li qegħdin fiż-żona ewro. Speċjalment għal pajjiżi ma jistgħux ikkontrollaw ir-rata ta' interess tagħhom ħalli bekk huma jistgħu jużaw l-odot li għandhom id-dispożizzjoni tagħhom li huma makroprudenzjali. Grazzi ħafna Pascal issa kjoġbok. Grazzi ħafna għandi tlet kummenti u tlet mistoqsijiet. L-ewwel net dwar deleveraging. Aħna nafu illi din hija importanti ħafna fis-sekwenza bħalissa tal-mutta kif il-banek qegħdin jaħdmu. Aħna nafu li t-talpa l kapital jgħat jiżdied huma ħajtolbu l-iktar kapital u l-exposure tkun imnaqsa u jista' jkun hemm il-potenzjal li dan ħakun hemm iktar espożizzjoni għal riskju wara li jintem dan il-proċess. Flimkien mad deċiżjoni li ttieħdet fuq livell tal-Kunsill fis-26 ta' Ottubru, aħna nafu li waħda mid-deċiżjoni li ttieħdet dakinhar kienet li ħajkun hemm kontroll fuq livell Ewropew u dan għandu jkun ta' benefiċċju għal-banek u f'xift il-banek għamlu deleveraging tal-exposure tagħhom u kif kienu qegħdin jaraw li għandhom iktar capital buffers aħna rajna li dawn deċiżjonijiet kienu ttieħdu mit-termini prattiċi ħafna ma nafx hekk min-naħa tal-implementazzjoni qed isir dak kollu li kellu jsir. Iżda tista' tispjega li x'inhu l-proċess li l-pajjiżi għandhom jimplementaw il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tieħu rwol hawnhekk ħalli tiżgura li deleveraging verament japplika għall-assi u niskuraw illi dan ma jitbejċ mill-ekonomija. Ħaġa oħra nixtieq ngħid dwar CDS. U t-tieni punt huwa dwar il-credit for swaps. U nixtieq ningrazzjak ukoll tal-kontributinti għamilta hekk ukoll f'dan il-kuntest sabiex tipprova tilħaq kompromess. Però nafu illi dan applika għal fatt illi mhux jkun hemm ħruġ ta' CDS. Ħaġa li aħna qegħdin naraw li dawn ir-regoli ta' supervizjoni mhux qed ikunu dejjem irrispettati minħabba l-banek jistgħu jkopru r-riskju tagħhom bis-CDS illi mhijiex mhumiex dejjem maħruġa minn l-istituzzjonijiet finanzjarji li għandhom ir-rekwiżiti tal-kontroll Ewropew dan ifisser li allura l-ammont ta' sigurtajiet li hemm fis-sistema huwa ħafna inqas aħna identifikajna dan bħala problema ta' veru u jekk jkun hemm xi tmintax jew l-20 dokument qudiemna fuq il-mejda naħseb illi sur kummissarju jista' jkun hemm il-bżonn li jkun hemm iktar sabiex inkopru l-ħruġ ta' CDS. Inkella dan ifisser li r regoli ta' CRD mhux ħajkunu irrispettati u ma naħsibx li dan jistgħu jsolvu l problema ħabba li aħna qegħdin ngħidu u nirreferu għal derivattivi illi fil-kas ta' kollaterali jistgħu jkunu counterproductive. Grazzi ħafna Nikola, jogħġbok. Grazzi ħafna Sur Huntis u grazzi ħafna wkoll il-Kummissarju Barnier talli qiegħed għal darb'oħra hawnhekk fostna fil-Kumitat Ikon jiena nirrispettak ħafna fuq il-livell personali daqskemm tieħu bis-serjetà xogħolok u verament dan u rejtu fil-kummenti tiegħek għall mistoqsijiet tagħna. Jiena nixtieq ngħid ukoll li fil-fatt nixtieq nibda mistoqsija. L-ewwel ngħidlek illi t-tweġibiet u l-preżentazzjoni li għamiltilna kienu interessanti ħafna, speċjalment f'dan il-waqt ta' kriżi ekonomika li aħna nistgħu naraw għaddejja bil-mod il-mod ta' kuljum u aħna nistgħu naraw li l-ġustifikazzjoni li qiegħda tingħata hija li hemm differenza bejn it-time frame tas-swieq kif ukoll demokrazija fil-parlamenti nazzjonali min-naħa l-oħra. Jiena naħseb illi dan huwa argument sabiex neħilsu M'aħniex qegħdin nispjegaw għalfejn il kummissjoni dejjem tasal tard u ħafna drabi jidnidru illi mixin fi direzzjoni l-opposta. Ħaġa oħra u dan mhuwiex eh, kumment personali, jidher li, li jista' jkun li intom ma tixtiqux jew nkella m'intomx pożizzjoni. Sabiex tagħmlu dan jiena ħa ngħidulkom x'naħseb jiena. Jiena jidher li wieħed jista' jasal għall kwistjoni tal- sabiex niddiskutu din il-kriżi U aħna rridu naraw kif il-Kummissjoni għadha twieġeb għal reazzjonijiet tal-Credit Rating Agencies. Jek tħarsu lura li s-sena 2009 fiż-żona euro huma kienu qegħdin ħarsu lejn is tal-Greċja. Kienu qegħdin jagħtu ratings għall Greċja u kellhom ċertu wkoll responsabbiltajiet. Huma lkoll kemm aħna kienu favur l-aħwa Lehman u taw rating tajba lill-aħwa lejman sakemm mbagħad fallew. Jiena naħseb li kwistjoni ta' kredibilità mbagħad intefat lura ħafna u fil-fatt ir-raġuni għalfejn kien hemm ħafna protesta kontra credit rating agencies minħabba li jiżbaljaw ħafna sal-aħħar minuta kif kien il-każ fil-każ ta' l-aħwar Lehman. Aħna rajna li kien hemm ħafna skandli. U meta jkun hemm skandlu dawk li huma ħatja għandhom ikunu kastigati. U nixtieq issa nsaqsi xi ħaġa fuq volatilità. Jiena naħseb li hawnhekk m'għandniex nitkellmu fuq l-organizzazzjoni tat telekomunikazzjoni Griega minħabba illi hemm każ sħiħ illi huwa marbut ma' dan nixtieq nwieġbek forsi fuq livell bilaterali però mhux għalissa. Hemm kwistjoni li kellha x'taqsam mal-xiri pubbliku minħabba li kien hemm bosta kawżi kontra kumpaniji kbar bħal Siemens u l-A&M kienu akkużati li kienu qegħdin jippruvaw ixaħmu sabiex ikollhom triq iktar imwittija għall-għalijiet tagħhom jiena nixtieq ngħid ukoll kien hemm biżżejjed inżistenza fuq dawn ir-regoli illi huma dwar ix-xiri pubbliku u ħaġa oħra jiena naħseb illi fil-fatt aħna rridu nwieġbu l dawk il-mistoqsijiet dwar min min qed jagħmel xiex eżattament u kif ħanamlu biex nikkontrollaw dan kollu. Grazzi għafna Filip issa. Grazzi ħafna Sur President għandi xi ftit mistoqsijiet u kummenti. Però nixtieq ni saqsik mistoqsija waħda, CRD erba. Inti qed illi importanti li l-lat politiku u lati l-oħrajn iridu jimxu id fit. Huwa veru li dan mhuwiex kopert, iżda dan irid ikun ukoll immexxi tajjeb u l issa l-kwistjoni ta' sifi, issa aħna rridu naraw illi dan issir ukoll permezz ta' dawn il-korpi sistematiċi. Ħaġa oħra, U f'dan il-każ jiena nixtieq naqbel mar-Renju Unit hawnhekk f'dan il-kuntest naħseb ir-regolaturi tar-Renju Unit kellhom raġun meta suġġeraw illi kien hemm kompetizzjoni qawwija f'ċertu qasam u s-CRT jista' jkun mod ta' kif aħna nistgħu naqtaw din ir-rabta kemm fir-Renju Unit kif ukoll hawnhekk, però ir-Renju Unit nafu li huma membru però mhux membru taż-żona ewra ġifieri jista' jkun li aħna noħorġu minn tagħna bi proposti dwar dan. Jiena naħseb illi diġà hemm mod ta' kif aħna nistgħu nużaw ir-regoli tal likwidità għat-tassjardi erba' ħalli b'hekk wieħed ikun jista' jaħdem fuq il-regolamentazzjoni u naraw li jkun hemm inqas problemi sabiex wieħed jiċċaqlaq min-naħa l-oħra. U allura s-CRD erba' jista' jintuża bħala mod ta' kif aħna nistgħu naraw li jkun hemm bosta affarijiet investiti dan il-kuntest u naraw illi fil-fatt ikun hemm iktar korporazzjoni f'dak għandu x'jaqsam testijiet leġislattivi. Iva, grazzi ħafna. Nixtieq illi fil-fatt inkompli ma dak li għedt iktar kmieni. Jiena nixtieq ngħid li hemm istrumenti li jista' jkun utli f'dak li għandu x'jaqsam l-evalwazzjoni u l-miżuri ta' kontroll. U dan huwa wkoll l-evalwazzjoni tal-impatt kumulattiv li jista' jagħtina daqsxejn informazzjoni siju naturalment xejn mhu perfett f'dan il-qasam speċjalment jew mingħajr żball, però naħseb li dan l-evalwazzjoni tista' tgħinna sabiex nifhmu daqsxejn is-sitwazzjoni aħjar. U naturalment aħna nafu li l-calibration hija importanti ħafna wkoll fl-Ewropa, u importanti li naraw kif aħna nistgħu nistabilixxu dak li aħna qegħdin nagħmlu ma dak li qed jagħmlu l-Amerikani u ċ-Ċiniżi. Jiena naħseb l-importanti li jkun hemm livell tajjeb li kulħadd ikun fuq l-istess livell u naraw li qed nipproċedu b'mod parallel. Ħaġa oħra nixtieq ngħid dwar dak li jiena diġà semmejt qabel hija l-fatt li aħna rridu nsidu l-fiduċja fis-swieq. U naħseb illi fil-fatt is-swieq huma konvinti li aħna determinati u x'huma l-intenzjonijiet tagħna. U aħna iva veru li konvinti u m'hemm l-ebda ammont ta' lobbying ħajkonvinċini mod ieħor. Però jiena naħseb illi aħna nistgħu fil-fatt stabilixxu dan il-qafas regolatorju mill-iktar fis possibbli u dwar id drattiva tal-perspettivi aħna qegħdin naħdmu fuq il-miżuri ta' implementazzjoni u għawek f'dan il-kuntest kif ukoll f'oqsma oħrajn it-trasparenza kif ukoll sistemi ta' kontabilità. U x-xiri pubbliku huma ċar illi minn hemm ikun hemm mistoqsija jew xi ħaġa kontra t trasparenza. Nafu rridu nkunu soġġetti għal dawn ir-regoli bħal huwa kulħadd. Jiena qed rridu nżommu f'moħħna dawn il-ħtiġijiet tal-SMI su fil-fatt irridu naraw li jkollna dijalogu interessanti anke mal-stock mal exchanges Ewropej. Aħna nixtiequ wkoll li Minħabba li hemm ċertu mudelli, pereżempju fil-Ġermanja, fil-pajjiżi tat tramuntana tal-Ewropa li aħna rajna li huma metodi tajbin forsi jkun tajjeb li nżommuhom f'moħħna. Issa dwar is-self sabiex nixtraw djar il-mortgages, aħna nafu li kien hemm ħafna interess dwar dan. Issa aħna għadna din naħdmu dwar dan u din ippruvaw naraw li jkun hemm kemm jista' jkun qafas Ewropew stabbli u illi fil-fatt aħna nitkellmu fuq xi ħaġa li hija fil-fatt importanti fil-kuntest tas-CRD erba' Għana din nitkellmu wkoll fuq kritika, hemm bżonn li noffru biżjed flessibilità lill istati membri li għandhom sitwazzjonijiet diffiċli f'pajjiżhom jew fis-settur tad djar tal-gvern pereżempju nkella fis-settur ekonomiku tagħhom. Jiena naħseb li nista' ngħid li nista' nieħu ftit mill-kreditu ta' dan kollu minħabba li fl-20 ta' Lulju fid-dokument li ħriġna aħna Provajna introduċu biżżejjed flessibilità sabiex nakkomodaw każijiet speċifiċi fejn dan kienu ġustifikatu fuq is-settur tad djar tal-gvern li jagħti jinbidel minn eh, minn ġurata l-oħra qed aħna din ngħidu li dan jista' jkun ukoll iktar iktar diffiċli sabiex inkopru riskju jista' jkun ukoll li aħna jkollna tarba iktar għolja ta' kapital sabiex inkopru riski u norbtu l-istituzzjonijiet b'dan il-mod jiena naħseb illi fil-fatt aħna nistgħu naraw illi nistgħu nużaw il-buffer counter u l-Kummissjoni żgur illi ħajkollha iktar rekwiżiti. Bħal dawn naħseb illi huma jiridu jaraw li jkun hemm din il-tiġa, allura jiena naħseb li fil-kontest ta' dawn l-istrumenti u għandu jkun possibbli għal-Renju Unitu u għall-Iżvezja, pereżempju, sabiex jimplementaw miżuri supplementari ħalli jkunu jistgħu jqisu r-rekwiżiti tas-suq. U jiena diġà tkellimt mas Sur Vickers fuq dan is-suġġett u naħseb li huwa importanti li huwa possibbli wkoll li jekk ir-Renju jixtiequ li joħorġu proposta anke tapplika għar-Renju Unit. Sinjura aħna dak li rixtiequ nagħmlu huwa li nkunu kapaċi naħdmu fuq il-mandat li ingħatana mill-Kunsill Ewropew. U aħna rridu nifhmu li qegħdin nitkellmu fuq swieq finanzjarji u servizzi finanzjarji tkellimt eh, semmejt l-Svezja minħabba li hemm pajjiżi oħrajn u mhux ir-Renju Unit biss li huma konċernati. U jekk inti tgħidli li l-proposti tagħna ma ħallewx daqshekk effett fir-Renju Unit pereżempju. Iżda fl-Svezja kien hemm il-Ministru Svediż fil-fatt li intom ħassitu l-flessibilità forsi iżda mhix ħanoqgħod uh, nistenna illi kolli regoli differenti mis-27 pajjiż differenti. Jiena rrid setta regoli wieħed li applika l kulħadd. U nafu li hemm din ix-xewqa jiġifieri li jkun hemm setta regoli wieħed li applika l kulħadd u l-Iżvezja għandhom każ differenti minħabba li għandhom eh, il-possibilità li jiddeċidu dwar is-supervisjoni tal-kreditu f'dak li għandu xaqsan pajjiżi tal-Baltiku dan huwa possibbli wkoll bid-dialogu mas supervisuri l-oħrajn. U jiena naħseb li jekk aħna ħanħarsu fid-dattar naraw li hemm din il-possibilità li hija introdotta f'dan kollu issa fuq di leveraging. Iva, veru, illi dan huwa suġġett li qed f'moħħ kulħadd bħalissa. U intom tistgħu wkoll titkellmu fuq eh, deleveraging dan kien ammont illi fil-fatt tressa eh, fis-Summit Ewropew jiena tkellimt mas-Sur Andrea, il-President tal-Awtorità Bankarja Ewropea u jiena ta' ċertu kompetenzi u ċertu setat dan il li jistgħu jkunu daqsxejn iktar konsistenti fil-ġejjin, jkunu iktar estensivi wkoll u dan id-deleveraging u s-setturi li jkunu deleveraged li tista' tkun xi ħaġa tajba wkoll. Jiena naħseb ukoll li hawnhekk għandna ħafna kwistjonijiet iva veru illi dak li xaqsam capital requirements din hija kwistjoni importanti ħafna. Nafu illi dawk li joħorġu CDS mhux dejjem ikunu istituzzjonijiet finanzjarji, mhux dejjem ikunu soġġetti għal regolamenti tar-rekwiżiti tal-kapital u dan intqal bħala parti mill-analiżi li għamiltu intom Nafu li hemm numru ta' regoli ta' superviżuri li aħna din nimplementaw iżda aħna nafu illi jintom tistgħu tagħmlu kontribut tagħkom ukoll apparti mill-fatt li aħna għandna l-inizjattiva, però jiena għalhekk li naħdem magħkom ħalli bekk aħna nkun nistgħu nfasslu leġiżlazzjoni li hija l-iktar xieqa f'dan il-kuntest. Sur Huntis, jiena nixtieq eh, ngħidlek illi Inti meta kritikajt il-Kummissjoni, surħin ta' sikolli ngħid li minħabba l-ammont kbir ta' dokumenti li għandna qudiemna għall-analiżi, forsi tista' tgħid veru li aħna ma biżżejjed u jekk nistgħux nagħmlu iktar, jiena nista' nifhem li inti ma tantx fadallek eh, paċenzja, però hemm ċertu affarijiet li jieħdu l-ħin, il-konsultazzjoni tieħu l-ħin. Għadu raġuni aħna rridu naraw illi meta aħna din nikkonsultaw, għed nikkonsultaw anke lil xulxin partijiet interessati. Mbagħad hemm dan il-proċess legali u tekniku li fil kotest tal-mifid aħna din nitkellmu fuq xi 100 paġna jew 200 paġna. U nafu illi hemm ċertu affarijiet li għandhom konsegwenzi serji għal ċertu partijiet interessati, għal din raġuni qed nippruvaw nkun qodu attenti kemm jista' jkun. Aħna ma nixtiequx illi fil-fatt ngħidu iktar minn hekk. Jekk tħarsu lejn it-test li għana preżentajna l-ġimgħa li għaddiet, intom tafu li dan huwa qafas regolatorju fuq eh, il-konflitt ta' interess fuq eh, it-tnaqqis tad dipendenza fuq credit rating agencies u jekk intom tafu x'huma referenzi awtomatiċi li qed jintużaw b'mod sistematiku li jinsabu f'kull rekwiżit tal-banek, tal-hedge funds, etc kien hemm ukoll termini ġenerali bħalma kien hemm fis-CRD erba, referenza sistematika għal rating flimkien mal-kompetizzjoni aħna nixtiequ li fil-fatt nitkellmu fuq dan is-suġġeriment. Sur Montis, dak li naħsbu li importanti huwa li m'għandux ikun hemm eh, l-ebda konflitt bejn l-istat membru konċernat u dak qed jiġri naħseb li r-rapport fil-fatt illi rċivejt jiena ma wasalx ma waqax mis-sema, aħna nafu illi hemm bosta avvenimenti illi affettwaw il-credit rating u dwar kwistjoni tal-kumpanija ta' telekomunikazzjoni ti taf li aħna din insegwu kull proċess ta' privatizzazzjoni. Aħna nħarsu mill replay proċedura bħal din u aħna naħsbu wkoll li għandu jkun hemm implementazzjoni tajba fuq ir-regoli tal-xiri pubbliku. Jiena ma nixtieqx nidħol wisq fid-dettall fil-każ tal-OTE, l-OTE, illi din kienet għażla tal-Gvern Grieg Naturalment iżda tista' jkollok l-opinjoni tiegħek iżda jkun diffiċli topponi deċiżjoni bħal din tittieħed mill-gvern. Is-sur Lamberts tkellem ukoll fuq bosta idejat fuq kreativita u inġenwità U fuq is systemically important financial institutions, aħna nafu li dawn huma istituzzjonijiet finanzjarji pjuttost importanti u aħna rridu naraw x'qed jiġri wkoll fil-pajjiżi ġirien fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, pereżempju l-istrumenti tal istabilità finanzjarja u kif wieħed jista' immexxi dan kollu fuq livell internazzjonali. Aħna rridu naraw ukoll kif l-Istati Uniti ħat applika r regoli eżistenti. Pereżempju fuq Basel 3 Naħseb li ħajkonna bżonn daqsxejn iktar ħin u żmien sabiex is-sifis jittieħdu jitqisu bisħieħ. Però din hija parti mir-raġuni illi nista' intik parti mit nista' antik sur Lambert. U anke dak li għandu xieqsam il-ġestjoni tar riskju u r-riżoluzzjoni tal-kriżi, dawn huma kollha affarijiet li jinsabu fil-budget, dawn huma affarijiet li jinsabu hekk però separazzjoni wkoll talba li aħna nafu x'inhi l kwistjonina qedtilhom ukoll li għanna noqdu attenti ħafna fuq il fatt li nridu ħarsu lejn dawn il-kompartimenti tar riskju b'mod separat. U anke f'dak li xaqsam l ideologija nafu li Renjuniti natu każ proponew proposti pa dik tas sur Ma nafux jekk din tistax tkun applikata wkoll għas-settur bankarju. U ħaġa oħra meta nqabblu x-xena bankarja fir-Renju Unit ma' x-xena li hemm f'pajjiżi oħrajn u interessanti li naraw l-Amerikan x'edin jagħmlu aħna għandna dijalogu politiku u tekniku mas supervisuri Amerikani. U r regola Volker hija interessanti ħafna. Aħna maħniċ qegħdin ngħidu li aħna soġġetti għal iżda, però aħna Sur Lambert, nixtieq eh, ngħidlek illi ħanistabilixxu livell ta' grupp ta' livell loli dwar dan is-suġġett. Jiġifieri l-istruttura tal-banek u l-firda f'dak li għandu xaqsam ġestjoni tar-riskju. U aħna ħankun din nistennew li nirċivu r-riżultati ta' dan l-istudju fl-ewwel xhur tas-sena d-dieħla. Ejja nittamaw li konna grupp tajjeb u ma jkunniex biss dan l-ammont eh, ta' nies. Ma jkunniex biss dan il-regoli biss li ma jwaslu mkien. Issa f'dak li għandu xaqsam il-Banak Universal nafu li din hija realtà importanti, nafu li huma ma kinux il-kawża tal-kriżi, tliet snin ilu u jiena nixtieq nfakkarkom li veru li hemm ċertu tabus f'moħħin ħart għatu ħarsa li dak illi aħna minna bil-mifid, pereżempju. Jiena naħseb illi il-kummerċ tal-proprjetà huwa pjuttost kredibbli u Din hija xi ħaġa importanti ħafna f'dan il-kuntestu. Jiena żgur li ħanażel nies illi għandhom sfond uh, u passat differenti. Nies illi jafu ħafna fuq il-ban sistema bankarja Ewropea u li jixtiequ jaraw li l-organizzazzjoni tar-riskju qiegħed ikun immexxi tajjeb. Jekk Filip jista' jistaqsi mistoqsija oħra, jimporta jiena niċċara ħaġa. F'dak li jekk inti xaqsam l-armonizzazzjoni massima din mhix ġejja kwistjoni li ġejja min-naħa tal-Istati Uniti tar-Renju Unit, ġejja mill-President tal-Bank Ċentrali Ewropew u l-ex-President tal-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll min-naħa tas-Sur Della Rossi. Ġifieri li qed tissuġġerixxi li dan din hija proposta ġejja biss mir-Renju Unit mill iżvezja ma naħsibx li din hija xi ħaġa korretta. Grazzi. Euh, non, je connais les grandes voix que vous exprimez ou les. Grazie ħafna. Naf li dan kien punt jaħraq ħafna u nittamel li daw ir-referenzi li għamilt f'moħħok u Sur Trichet, Sur la Rossier, u ma punti ta' tħedġi, iżda t semmi l-Bank Ċentrali Ewropew, pal taf. fir rigward l jessarbi kien hemm ħafna konklużjonijiet u waslu fl-aħħar mill-aħħar konklużjoni li t-test konġunt eh, mimli regoli tal-preżent. U dak kien hemm ħafna xogħol fuq u dan brabta mal-ISRB. U skont l-analiżi tagħna ta' dan it-test li saħareġ u jista' jitjib huwa li qis il-flessibilità fejn nistgħu nagħmlu aktar minn hekk. Speċjalment tal-esperjenza tal ewro Iżda fil kuntest Ewropew irqodu attenti għaliex aħna moħna fil-single rule book u anki għas-servizzi kummerċali. Dan huwa qasam kbir ta' xogħol sur Lamberts u hemm ħafna affarijiet li għatfad l x'naqtfu fuqhom, pereżempju shadow banking. Ovvjament qed tagħtu ħarsa lejn il-testi adegwati għal banek u nafu li dan huwa diffiċli ħafna nafu li nistgħu u rridu naġlu iżda rridu attenti biex nagħmlu l-affarijiet kif imiss. Fadal mistoqsijiet mas Sur Diego, Leonardo, Elisa u nitlobkom iżommu fil-qosor għax il-Kummissarju dal-waqt irid jitlaq. Xtaqt najt punt fir rigward l-iskambju li kien hemm bejn il-membri u l-kummissarju li ma naħsibx li l-Parlament irrid ikun eh, mġiel bil-fors li jdaħħal l dajat tiegħu f'ċertu partijiet tal-CRD erba hemm il-ġestjoni tal-kriżi, l tal-makroprudenzjali, ser namlu CCPs, ser namlu għal eh, rata ta' tkabbir zero, u jagħmel xirit il-Parlament naħseb li hija kompetenza tal-Parlament. Grazzi ħafna. Sur Ingok, Grazzi, Signora President. Issa fir rigward għal ritorna l-politika, nafu li kienem s-swiq li raw samniħerom biss għamilna korruzzjoniet fit test leġislattiv fuq l-Aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu, naħseb li jek dan kun qed nimxu fid-direzzjoni li nixtiequ morru fiha palma edna l-istampa. Iżda nħalli sa fidejn is-Sur biex jitkellem fuq dan il-punt. Il-mistoqsija tiegħi hija marbuta ma' Bażel li u di erba'. Pala politiċi aħna nippruvaw nanticipaw is-swieq u mmorru lil lin minnhom u nimxu malajr. Iżda jidher li l-ekonomija Ewropea ħat tispiċċa ftaqa reċessjoni li ta' meħsara kbira u l-ewwel impatt ta' din ir-reċessjoni tkun li r-ratios ta' solvenza bankarja jibdow imajnaw għaliex il-pis ta' riski marbut ma' din sovran ħajżdied. Għalhekk il-banek irridu jżommu ma' ratios ta' solvenza u mbagħad meta jkun hemm il-bidla fir-ratios irid ikun hemm numeratur li jiġi kapitalizzat minn ġdid u dan dejjem jaqa' taħt ir-rekwiżiti ta' kapital u għalhekk hemmhekk jidħlu l-problemi mbagħad għaliex tagħmel tajjeb għad-dividendi iżda meta nitkellmu mal-bankiera jgħidu li fil-każ Franċiż pereżempju jista' jiġi sorbit fil-każ tal-Greċja iżda jekk l-Italja tibqa' tiffinanzja l nifisha frati għolin ħafna imbagħad ser jkun hemm problemi ovvjament għal ħafna mill-banek tagħna. F'din is-sitwazzjoni hemm żewġ soluzzjonijiet. L-ewwel nett li nidħlu fis-swieq Iżda bħalma nafu, bħalma rajna l bira l-iswiq eh, kellhom tkabbir negattiv u għalhekk ħajkun diffiċli li nagħmlu dan u t tini għazlajja li nagħmlu dak li kien hemm fl-2008 nduru għall-għajnuna statali u għawek tkun indirizzat direttament għax inti l-kummissarju u inti t-tautorizza din il-proċedura jew le, u allura x'inhi l-pożizzjoni tiegħek? L-aspett kollu trid tara naħseb li tajt kentejn fuq dan u ħanserħu fuqek li tagħmel dan. Għalhekk x'inhi l-pożizzjoni tiegħek fuq dawn il-kwistjonijiet li semmejt? Li għandhom x'jaqsmu ma' CRD erba u l-regoli ta' Basel 2. Diego. Muito eu queria começar por. Grazie ħafna. Xtaqt. Nibda B'sowxu tliet mistoqsijiet, xtaqt nibda l-ewwel nett iżda billi nifraħ lill kummissarju Barnier għal din it-tabella li preżentanna fiha ħafna xogħol mimlija, aġenda mimlija daqs bajda għatfadal xogħol li ġi diskuss, oħrajn li ġi preżentat diġà. Xtaqt nifraħlek għal xogħol li inti spjegajt f'dan il-qasam bħala kummissarju. Fost il-proposti leġislattivi li ġew ippreżentati xtaqt nifraħlek għal proposti li għandhom xjaqsmu mal aġenzija ta' klassifikazzjoni ta' rejti ta' kreditu u dan għandu jgħin biex is-suq jaħdem aħjar. Iżda fuq dan il-punt xtaqt irressaqlek propju żewġ domandi. L-ewwel nett din ir-rotazzjoni obbligatorja tal-aġenziji. Int ma tħossu l-Kummissarju li fil-prattika dan ser ifisser li ser jaħdem biss b'element ta' tqassim tal-pis fis-swieq bejn l-aġenziji li diġà qegħdin hemm u dan ifisser li ser iżid il-possibilità ta' mġiba ekkim sejħa parallela, imbagħad xtaqt nagħmel mistoqsija fuq il-mudell ta' finanzjament ta' dawn l-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Xtaqt nkun naf jekk inti tħoss jew taħsibx li hux importanti jew le li jkun hemm modifikazzjoni tal-mudell ta' finanzjament ta' dawn l-aġenziji. Xtaqt nkun naf minn għandek x'taħseb dwar dan. It-tieni mistoqsijiet tiegħi għandu x'jaqsmu mal l-auditjar. Malar mala irsu kummissarju nishtiq nkun naf fil-proposti leġislativi li tinsi prezentaw ser inkomplu nżommu mal-ħsieb li inti esprimejt fil-plenarja speċjalment fir rigward fil-kumpaniji auditjar u l-prestazzjoni ta' servizzi oħrajn. Jekk qed iżomma din ma' dan ħsieb, dan ma jfissirx li jkun hemm effetti wkoll fuq is-swieq li bħalissa hija f'sitwazzjoni mwera ta' kriżi. Grazzi. Leonardo Domenici. Grazzi President, jiena ħan nitkellem fuq suġġett tal-Aġenzija ta' Rating, ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu, għaliex jiena rapporter. Il-domanda tiegħi hija waħda sempliċi. Kif ħan nimxu issa, kummissarju, wara dak li seħħ il-ġimgħa li għaddiet? Jiena naqbel miegħek persuna politika trid tkun waħda realista u trid taġixxi skont is-sitwazzjonijiet li jkun hemm, skont iċ-ċirkostanzi, iżda m'hemmx dubju li din il-miżura, dan ir-regolament ġdid, illum il-ġurnata jidher kemm xejn dajjef jew zbilanċat meta mqabbel mal-proposta inizjali, oriġinali. Intom bħala Kummissjoni bħala parlament ħossu li nistaw ntejbu il-regolament u salim punt nistaw ntejbuh. U biex nerġentenni fuq is-suġġetti, per eżempju l-proposta li jkun hemm sospensjoni tal-rating ta' pajjiżi li jinsabu f'diffikultà, znanka l-proposta l-oħra marbuta mal-mergers, per eżempju, jew inkella x-xiri tal-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Inti mal-Parlament Ewropew tħoss li tisnaw n-intervjenu f'dan l-oqsma u jekk dan huwa l-każ allura jiena nemmen li għandna naħsbu dwar xogħol parlamentari ġdid li jipproponi tibdiliet importanti ħafna jekk mhux sostanzjali għal dan ir-regolament. Regolament li fih aspetti individwali importanti iżda l-opinjoni tiegħi jidirli li bħalissa mhux ċar biżejjed x'inhuwa l-mudell li għandna f'moħħna ħarressa l mistoqsija konkreta. Inti taħseb, per eżempju, li kieku kien hemm fis dan ir-regolament il-ġdid, stajna nevitaw l-iżball li kien hemm biex nsejħu hekk ta' Standards and Poor's fuq Franza, per eżempju, Allura, jiena naħseb li jekk hemm din id-disponibilità li nitkellmu flimkien madwar mejda fuq dawn il-punti, bħal pereżempju l-konflitt ta' interess, il-dejn sovran, revizjoni ta' regolamentazzjoni eżistenti li jwaslu għal ehm, over-reliance, il-kwistjoni ta' ta' kundizzjonijiet li semma il-surfeo u anke l-problema tal-Aġenzija Ewropea tal-rating ta' klassifikazzjoni tal-kreditu. Jiena ma naħsibx li edha hemm fir-regolament ma dana kollu Iva, nifmek, President, iżda jiena rapporter. Allura nimtolbok li t-tini mumnuta iktar. Is-sotu nitkellem fil-qosor, iżda jekk inti ma taqbilx, nitolbok tal nitkellem ftit iktar din id-darba. Grazzi. Nishtiq infakrek kummissarju eh, dwar ir rapport tal-kollega Klins li kien hemm kwitazzjoni tal-Aġenzija Ewropea tar rating bħala punt importanti ħafna. F'dan ir-regolament il-ġdid laqqas biss hemm referenza għal studju tal-fatti x'inhuma u nafu li din kummissjoni hija għandha esperjenza kbira fuq dan il-punt. Mhux qed naqbad miegħek Leonardo, xtaqt inżomm mal-ħin. Issa Lisa. Grazzi Sharon Kummissarju, grazzi ħafna, grazzi tal-li ċejt hawnhekk qudiem il-kumitat tal-darba oħra naqbel miegħek meta tajt li hemm żminijiet politiċi li qed idumu dejjem aktar minn meta jkun nqisu l-evoluzzjonijiet tas-suq pereżempju. Xorta waħda jiena nħoss li minħabba nuqqas ta' saħħa jew ta' rieda tagħna fil-proposti li nresqu, aħna permezz ta' dan nkunu qed noħolqu opportunitajiet sabiex is-swieq ikunu l-mexxejja u mhux aħna nibqgħu nkunu l-mexxejja u hawnhekk qed naħseb dwar id-dejn sovran u l-problemi bankarji marbuta ma' dan. Jiena inħoss li l-azzjonisti, il-partijiet interessati kollha il-kellim jinterrompi. Iqaf. President, jek joġbok, ejjan ħallu l-lejsa tispiċċa xil komissar li jitla. Jek joġbok. Tkompli Signora Ferreira. Go up? <laughs> Go on? Okay. Inkompli Signora President. Grazzi problema hawnhekk ta' prioritajiet politiċi bejn it-trattament tad-dejn sovran fil-pajjiżi u trattament tal-banek pereżempju. Aħna qegħdin nindirizzaw l-affarijiet tal-imod sabiex ikun hemm ċirku eh, u ikun hemm ċirku vizzjuż. Anke dawk li qegħdin lilin qegħdin lura fil-programm ta' Trojka għandhom programm ta' kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek u dan fisser li l-pajjiżi li dikomplu kabbar id-dejn tagħhom li diġà hija f'sitwazzjoni mwera u dan diġà qegħdin fil-programm ta' Trojka u xifisser li ħajkomplu jiffinanzjaw il-banek li qegħdin fit-territorju tagħhom. Iżda dawn il-banek diġà kellhom jgħaddu minn tnaqqis tar rating għaliex għandhom dejn kbir u dan ifisser li għandna problema hawnhekk. Għaliex il-banek diġà kellhom jagħmlu tajjeb għas-swieq tal-suq għall prezzijiet tas-suq fuq l-finanzi, issa għanna bżonn tweġiba aktar malajr bħala kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-banek għaliex dawn huma meqjusa issa bħala banek riskjużi u għalhekk flaqna ċirkju vizzjus li ma nistax nagħmlu tajjeb għalih u ovvjament qed jaqleb ta' taħt fuq il-regoli ta' kompetizzjoni regoli marbuta mal-ġestjoni tal-banek, per eżempju, ġestjoni ta' kriżi li supposti hija finanzjata mill-banek stess, mill-fondi tagħhom stess, fl-istess ħin ma' dejn sovran li rridu nindirizzaw, dan ifisser li rridu rrid ikun hemm l-intervent min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew u għalhekk nkunu qegħdin nagħmlu sensiela ta' dispożizzjonijiet lill aġenziji ta' rating u dawn ħafna drabi wassal għal ċirku vizzjuż li ma nistgħux noħorġu minnu. Għalhekk id-deċiżjoni tal-ġestjoni tal-kriżi fil-banek f'kuntest Ewropew nħalltuh. fl-istess keffa mal-reviżjoni ta' politiki biex nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għad-dejn sovran l-ewwel qabel kollox dan kollox fl-opinjoni tiegħi joħloq sitwazzjoni li hija perikoluża ħafna. U fuq dan jien nisma minn għandek xtaħseb sur kummissarju. Iva, mħabba li ma tanċanna daqsek eh, ħina dispozizjoni tana ma nxtiqx li nta warwis fil-mistoqsijiet li ħana melda, pero Ehm, xorta għadan xie ċertu kustjoni li jena nishtiq niddiskuti f'dak li għandu xaqsam bazel tlita u il-fattur ta' riskju zero nafu li din tija da' xejta problema pero għanna l-opportunità issa f'dak li għandu xaqsam tfassil ta' leġislazzjoni illi aħna nintroduċu ehm, kif suppost u kif imiz dan il- il-valur zero u um, naħseb nasab li jekk aħna nkunu nistgħu niftehmu bejnietna mija fil-mija, żgur li aħna mhux biss naraw li inti rejt kuraġġ iżda aħna nappoġġawk bisħieħ. Grazzi. Euh, Telegrafikman ma ġudret tunem remerci. Skużawni, għawijġek malajr malajr. L-ewwel qed nixtieq nirringrazza lil dawk kollha li resqu l-mistoqsijiet u dawk li ħeġġawni l-aħħar li tkellmu fil-fatt, Werner Lange, l-aħħar wieħed fil-fatt. U kontet najt l-Onorevoli Ford qabel li aħna rispettajna biħġarna l-rekwiziti ta' Basel u trasponejnijom f'din il-liġi ta' CRD erba. Iżda x-xogħol ta' Basel tlieta għadu ma speċax, għadfadlenna l-kwistjoni tal likwidità pereżempju, dan hija strument importanti ħafna speċjalment fl-ekonomija Ewropea. fir rigward is-self pubbliku d-dejn sovran nisemma s-sur Werner Langen hawnhekk ukoll irridu nkunu pragmatiċi l-Kumitat ta' Bażel qed jaħdem fuq dan. U hemm rabta bejn dak li qal l-Onorevoli Ingok u dak li qalet l-Onorevoli Ferreira. Għalhekk fil-bidu tad-diskors tiegħi jiena diġà provajt insemmi dan il-punt, dan il xogħol li nagħmlu anke għal banek u xtaqt norbtu ma' għafas aktar globali biex najduwek. Dan u approċċ globali li ġi mażul 27 ta' Ottubru li għadda bl-għajnuna tal-Kommissjoni fejn ġie identifikat ċarru tont x'inhuma l prioritajiet politiċi u l-ewwel priorità politika nixtieq infakkarkom li lilin mill-problema tal-Greċja hija li l-dejn Grek ikun wieħed sostenibbli u mbagħad barra minn hekk morna eh, biex nindirizzaw il-kwistjoni tad dejn sovrana l-istati membri oħrajn u s-sanna regolamenti li fl-aħħar mill-aħħar rridu ngħaddu mill-karta minn ħafna klim fira u ngħadduhom għal fatti. Issa rridu naraw eżattament x'qed jiġri fuq rigward is-suq tad dejn sovran u nindirizzaw u għar-rwol tiegħi l-imkien ma' Oliren Almunja u l-President, il-kol fl-imkien edin naħdmu biħġarna sabiex nixprunaw bl-istess mod, mod parallel it-twetti ta' deċizjoniet kollha ta' 27 ta' Ottubru, mhux deċiżjoni waħda biss, jew l-problema ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek per eżempju biss. Jekk sow aħna rridu dan din rigorozità tkun tfisser xi ħaġa rridu ndaħluha fl-aspett globali fil-kriżi li minna, minnha pereżempju. L-ewwel nett għandna l-priorità tad-dejn sovran u l-fond ta' stabilità li semma l-Onorevoli Ingok. U barra minn hekk hemm problema oħra li taħraq li qed naħdem fuqha, Onorevoli Ingok fuq is-sistema koordinata ta' garanziji għall finanzjament fuq medda medja u twila ta' żmien u dan għal-banek u anke mbagħad il-fondi ta' stabilità għall-istati membri u dawn ovvjament eh, ħaġa torbot moħra fil-qasam tal-finanzi. U għalhekk f'dan l-approċċ globali hemm ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew li għandu għandha rwol xtaqdi u mill-bidu tal-kriżi dejjem qdiet rwola kella rwol importanti xtaqdi u baqgħet tagħmel dan u nina konvint li ser tibqa' tagħmel dan b'rispett tal-istatuti tagħha biex nerġa' ndur fuq il-punt tal-banek pan kont qed ngħid qabel il-problema ta' rikapitalizzazzjoni hija ħaġa, hija ħaġa importanti, iżda mhix l-unika tweġiba fil-għodot tagħna għal banek li jkunu aktar b'saħħithom, rridu l-governanza, supervizjoni interna, u anki soluzzjoni għall kriżi li huma kollha aspetti li aħna nixtiequ nagħmlu għas-settur bankarju fis-settur bankarju. L-Onorevoli Fajon tkellmet flimkien ma l-Onorevoli Domenici fuq l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu. Jien ukoll staqt nressaq mistoqsija, kwistjonijiet gravi pal pereżempju l ġrajja ta' Standard Poor's li kellha effett fuq Franza setat titwetta u bħalissa dej ħafna stħarriġ fir rigward is-suq finanzjarju fi Franza, pereżempju, dwar kif eżattament konkretament x'ġara f'dak il-każ. B'mod dettaljat u naħseb li l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu għal darboħra jiena ħloq dan ix-xogħol bdejt mill-idea li dawn is-CRAs huma importanti rridu jaqdu r-rwol tagħhom kif inhu xieraq. M'għandi xejn kontra l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu, iżda jiena konvint li fl-modi ċertu aġenziji żbaljaw u kellhom effett fuq il-banek. Minnhom talmu minn dawn l-iżbalji u ħejbdew jagħmlu progressi u qed jagħmlu progressi. Iżda ċertu ratings sovrani qabel kienu jitfaċċaw fl flar, żmien fl-ar ċirkostanzi bl-ebda spjegazzjoni u ma setgħu jagħmlu xejn tajjeb fir-rigward in-nuqqas ta' stabilta u fir-rigward id-dipendenza fuqhom li kellhom il-banek. Għalhekk importanti li jkun hemm rating ċari, trasparenti, rigorużi u li wieħed jista' jispjegahom. U aħna qegħdin nimmiraw propju għal dan il-għan. F'din il-kaxxa tal-odda li għandna aħna użajnija biex innaqsu d-dipendenza, biex nżidu l-kompetizzjoni, biex innaħħu l-konflitt ta' interess, nżidu trasparenza, nwaslu rigorozità fir-rating għad-dejn sovran u dan jinkludi wkoll fil-xiri pubbliku u fil-pubblikazzjoni tar-ratings il-rapportaċ tal-ratings un bat anki l-qafas Ewropew li huwa importanti f'dan l-qafas u foqsa oħrajn u dan jorbot ukoll ma' responsabilità ċivili. F'każ ta' ksur gravi, ovvjament irid ikun hemm sanzjonijiet u għalhekk l-affarijiet se jinbidlu se jinbidlu bil-bosta. ċertu nqasijiet jew lakuni li kien hemm fl-imoddi probabbilment b'dawn ir-regoli l-ġodda ma jistgħux jerġgħu ifeġġu. Il-proposta tal-Kummissjoni hija dik li u naħseb li hija waħda rigoruża ħafna, ambizzjuża ħafna, dejjem ovvjament tista' tejjeb l-affarijiet, U fil-fatt daħanna rotazzjoni obbligatorja wara li isna l-affarijiet fid-dettall mal-Onorevoli Fajon, mbagħad tkellimna dwar l-Aġenzija ta' Klassifikazzjoni ta' Kreditu. Mhix qed nitkellmu dwar amministrazzjoni biss, mhix qed nitkellem dwar ekonomija amministratu laqas naqbel magħha 100% iżda ma rridx li l-entitajiet kollha finanzjari ndaħluhom f'entità pubbliku li jew ma kienx teżisti jew inkella naqbdu noħolqwa mix-xejn. Aħna rridu naħsbu dwar model biex naraw l-aspetti pożittivi u negattivi. L-importanti huwa li jkun hemm regolamentazzjoni u miżuri apposta għal kulħadd li japplikaw bl-istess mod biex ikollna trasparenza totali għal modell li jiġi ntużat u anke għal pagamenti li jinħarġu naħseb li din hija l-iktar ħaġa importanti. Fir-rigward l-awditjar ħankomplu x-xogħol tagħna. Sinjuri, jiena naħdem sabiex Eh, naħdu fuq affarijiet li għandi esperjenza fuqhom biex bekk meta nfasslu proposta mal-kollaboraturi tiegħi li aħna nixtiequ li tkun kemm jista' jkun ambizjuża u mhux kif ġiġi aħna nibdew nitkellmu fuq il-livell ta' servizz għal ieħor u din hija normali li nitkellmu dwar kompetenza għal ieħor fil-kollessor kummissarji iżda jiena diġà kont kummissarju qabel kompetenzi oħrajn ma żbaljajniex dakinhar iżda naħseb li nkunet qed li minħabba leakage ta' informazzjoni minħa tal-istampa naslu biex inbidlu l-affarijiet kif għom, jew skont ir-rieda tagħna. Spiss ħafna drabi nisma informazzjoni jew suġġerimenti minnaħa tal Kummissarju oħrajn u għalhekk nistgħu nduru fuq l-opinjoni tagħna nistgħu niblu femta għax kulħadd għandu l-kompetenzi fil kullest tal-kummissarju għalhekk jiena nisma' dak li għandhom xi jgħiduli l kummissarju l-oħrajn u jekk ma jkunx hemm jekk ikun hemm dubji jew riservi jew oġġezzjonijiet minn Kummissarju oħrajn jiena qed inqishom. U għalhekk il-kwistjonijiet li joħorġu fil-istampa mbagħad huma differenti mit-testi pereżempju li kien hemm eh, fil-kummissarju li kien hemm li kiex ta' informazzjoni, per eżempju, minn ħadha l-istampa ta' informazzjoni li mhux suppost ħarġet u nista' nsemmi bosta każijiet ta' testi tal-Kummissjoni, per eżempju, li ġew imtejba u ġew konsolidati grazzi għall parlament per eżempju l-auditjar, test importanti ħafna. Wieħed mill-aħħar setturi li talab ġew 20 li niddisciplinaw li nagħmlu regolamentazzjoni sfiq għalih biex ikun hemm aktar trasparenza. U l-awditjar huwa importanti tassew. Għanna bżonn awditjar li jkun kredibbli li jkun aktar varjat b'aktar kompetizzjoni, speċjalment fir-rigward il- eh, kommissarjati differenti, dan jiġi applikat f'kumitati differenti ta' boards ta' managers f'pajjiżi differenti. Mimma rrid ikun hemm diskussjonijiet iżda rridu nħallu l-Kummissjoni li tagħmel ix-xogħol ta' kulleġġ ta' kummissarji li huwa wieħed essenzjali. Da kollu li xtaqt ngħid biex inwieġeb il kull wieħed waħda minnkom, nirringrazzjakom il-koll talli l-qajtuni hawnhekk fil-kumitat, tal-li smajtuni u talli ressaqtuli eh, mistoqsijiet u ħeġġiġtuni. Grazzi tassu. Okay, thank you very much, Commissioner. I have to tell you colleagues that... Tassew, Kommissari, nixtieq ngħidilkom li il komissarju titlaq funof, su aħna pero fl-aħħar mill-aħħar ċevejna tweġibi tal-kull mistoqsijiet tagħkom. Nirringrazzjakom għall paċenzja tagħkom u dak kollox għallum. beaucoup.